kamra il-reprezentanti tal-Komissjoni u tal kunsil Għanna il-President tal-Komissjoni Ewropea u il-Ministru Svediża tal-Affarijiet Ewropej. Sinjuri, nishtiq naddott Ta' li nadotta il-seduta tal-biraħ u l-minuti li tal-proċeduri tal-biraħ. Ġa għasamnijom hemm xi rimarki dwar dawn eh, il-minuti jew il-test li ġi adottat, er meġed nara lebda oġezzjoni u għalek dawna jiġu adottati. Iva, emissur eh, Schulz li jishtiq jitkellem? Sur President, ir-rimarki ma għandhom xaqsmu ma seduta tal-bira. Imma nishtiq nirriferi dwar incident li ġara dal-ħodu, fis seduta ta' dal-ħodu, il-kollega tijaj King Guns, membru tal-grupp tijaj, u u kol ex-ministru tal-affarijiet barranin fl-Ungerija, ħasen fid-dibattitu dal-ħodu, u Kristina Morvaj tal-Ungerija partit faxxista Ewropew insultat il-kollega tiegħi b'mod inaċċettabbli bħala Ministru eh, tal-Affarijiet barajin fl-Ungerija għamlet ħafna iżjed illi fil-sforzi tagħha biex ikun hemm bilanċ diplomatiku bejn mal-pajjiżi ġirien tal-Ungerija. U għalhekk kien hemm diffamazzjoni inaċċettabbli mill-kollega faxxista eh, dalodu u jeħtieġ li tiġi mwarba. Grazzi ħafna Sur Schulz għal dikjarazzjoni li għamilt. E, zgłoszenie do wypowiedzi pani Kingi Gönch. E, to jest... E, U issa għanna il signora Gönch li t-ixtiq t-tkellem fuq kwistjoni personali. Iva, tista' t-tkellem. Grazzi, Sur President, illi tajtni l-ċans biex nitkellem, jiddispeċina ħafna illi kelli nitkellem illum lejla biex nitkellem qoddim il-Parlament Ewropew. Il-partit tal-Kristina Morvaj jiġi tiġi minn organizzazzjoni militari fl-2006 u dan il-partit jagħmel minn kollox biex ibeżza lin-nies e, u tiffoka fuq il-lut, fuq il-gypsies u Reċentement dan il-partit tneħħa twarrab fil-Ungerija, imma qed naraw membru li qed jiġi hawnhekk bl-uniformi u dan huwa partit xenofobiku kontra l-lut, kontra dawk li vjaġġaw u tkellem bħala Ungerija bħala kolonja provinċja tal-Unjoni Ewropea. Napokon keresztül randalíroztak, 113 rendőr sebesült meg. Illemin għamlu ħafna ħsara fl-Ungerija, weġġaw ħafna pulizija, ħarqu il-headquarters tat televizjoni Ungeriża, għamlu minn kollox biex ikissru l-festi nazzjonali u minn mindu waqt il-portira tal-ħadit l-autoritajiet ma, ma kienux kapaċi trattaw dawn l-estremisti. Rapport tal-pulizija ġi wara dawn id-dimostrazzjonijiet fl-Ungerija u għalhekk kien hemm problemi. Problemi għal dak li għandu x'jaqsam mal-pulizija, aħna naċċettaw dan. Imma nixtieq ngħid lil sinjura Morvaj illi meta titkellem dwar l-istituzzjonijiet ta' pajjiża bħala dittatorjat u meta tajt li l-Ungerija mhumiex demokrazija, allura jek ma tiżix l-demokrazija kif tista' titkellem hawn dan il-Parlament, Signora Morvaj. Grazzi ħafna, Signora Gönz. Issa ngħaddi il-mikrofonu lis-Sur Bolzo u mbagħad nissuġġerixxi li nispiċċaw bil-dikjerazzjonijiet personali. Sur Bolzo. Grazzi ħafna, President. Grazzi li permettejt li nitkellem. Nishtiq namel domanda li Sur Schulz. Kif tista possibilment fuq il-bazi ta' dikjerazzjonijiet minn membru tal-Parlament kif tista tiddeċidi li dak il-partit huwa faxxista għaliex l-Unjoni Ewropea ma taqbilx mal-idea tal-Parlament partit tagħna qed titkellem dwar 400,000 votanti illi qed seħilhom li huma faċisti. U għalhekk bekk naslu għat-tmiem ta' dawn l-dikjarazzjoni personali u nixtieq ninformakom illi flimkien mal-President tal-Kunsill l-erba sen nifirma 22 liġijiet skont il-proċedura tal-kodeċizjoni. <clears throat> Nishtiq ukoll nifurmakom illi fit-tlieta ta' warofsinar l-erba għada <clears throat> il-tekst finali se jiġu firmati u dawn se jkunu fil-minuti tal-seduta